Tkolla, nixtieq nagħmel żewġ kummenti ta' natura metodoloġika. Skużani, Sur Tavares. Tant waqajna lura li kelli noħodlok il-mikrofonu, jina nista' naċċetta biss kommenti dwar ir-regola proċedura u ikollok tifhem jekk jogħġbok li ma nistax inkompli bid-dibattitu. Nkomplu mela bl-agenda tagħna issa ħajkonna stqarrija mill-Kunsill u mill-Kummissjoni dwar il-taħrikiet maħruġa mill-Istati Uniti regoli tal-Unjoni Ewropea dwar protezzjoni tad-data. Presidenza. Eh, tisztelt elnök úr, eh, biztos asszony! President, Kommissarju, onorevoli membri! Il-Parlament jirrappreżenta li ċittadini Ewropej u jgħad b'sabajnejn fuq il-mod kif l-autoritajiet tal-Stati Uniti għadin jiġbru dejta minn kumpaniji tal-komunikazzjoni tal-medja wara l-avvenimenti ta' Wikileaks li kienu għadin jipperikolaw s sikurtà nazzjonali. Il-Konsil jaqbel mal tħassib tal-Parlament, però għanna l-abda informazzjoni illi tippermettilna Nejdu illi l-azzjoni ġudizzjata tal-Istati Uniti kienet fil-fatt kisret il-liġijiet Ewropej. Fil-rigward tal-kas tal-Wikileaks illi referaw għalli ħafna ħafna ma' din il-Kamra, l-Avukat Ġenerali tal-Istati Uniti rikonoxxa li jeżisti investigazzjoni kriminali għaddejja bħalissa. Issa mill-istan nifhem il-prosekuturi tal-Istati Uniti ippruvaw jiksbu l-permess mill-qorti tal-Istati Uniti li tippermettilhom l Twitter biex itihom id-data. Imma sa konsil ma jistax jikkumenta fuq il-mod kif l autorita jġudizzjeri tal-Istati Uniti jaslu d-deċiżjonijiet kollha u la' manna formazzjoni illi eh, jiddubitaw mill-legalizzata din il-proċedura. Kien hemm proċeduri ġudizzjali fil-Istati Uniti U Twitter seta wkoll jargumenta favur il-każ tiegħu quddiem il rati U fil-fatt Twitter huwa kellu ingħata permess ukoll jinforma klienti tijaw dwar din id-deċiżjoni tal-qorti. U ċar li l-awtoritajiet ġudizzjarji fil-każ ta' reat suspettat jista' jiksbu informazzjoni sabiex jagħmlu l-investigazzjoni taħħa, Il-proċedura tal-Istati Uniti hija differenti minn proċeduri li jużaw ħafna mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. L-Istati Uniti fil-fatt għandhom ħafna iktar setat biex jiksbu informazzjoni milli ukun permess kieku fil-investigazzjoni kriminali Ewropea. Eh, ma din hija sempliċement kif żviluppat il-liġi tal-Istati Uniti u l-Konsil ma jistax jikkummenta dwar dil ħaġa Ir-regoli tal-ħasin ta' data tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu osservati, però din għasta għall-autoritajiet nazzjonali illi għandhom jaċċertaw illi il-regoli ta' protezzjoni ta' data jkunu mħarsa. Dina mhix kwestjoni ta' politika. U għed ma jistax jagħmel ġudizzi politiċi f'każijiet li qegħdin jiġu trattati fiħdan għafat ġudizzjarju apparti minn hekk il-Kunsill ma jafx li hemm ordnijiet mill-qorti li huma simili ta' dan it-tip apparti dan li semmejna. L-Unjoni Ewropea negozjat ftehim internazzjonali ma' Stati Uniti tal-Amerika fuq il-trasferiment u l-proċessar ta' data. Dan kien il-każ per eżempju tal-PNR fejn hemm ftehim li sar u ġi konkluż ma' Stati Uniti fl-2007 u li ħajġi rinegozjat fuq talba tal-Parlament Ewropew. Imbagħad hemm eżempju ieħor Eżempju ieħor dwar trasferiment ta' data finanzjarja li tkun maħżuma maħżuna fl-Unjoni għallan tal-program ta' traċċar ta' finanzjament terroristiku TFTP. U dan huwa meċi mit-teżor tal-Istati Uniti u ġi il fsejment laħaq fl-ulju tal-2010, pero l-kas ta' Twitter huwa kompletament differenti minn dak tal-PNR u TFTP f'daw l-aħħar żewġ każijiet l-awtoritajiet tal-Istati Uniti. Kisbu data personali fuq bazi, kontinu sistematika għal ġida kontra terrorizmu ma fil kasta Twitter hemm ordni ġudizzjarja partikolari li nħarġet mill-qorti fil-kuntest ta' investigazzjoni kriminali partikolari. Nasab li riżoluzzjoni ta' qorti ta' pajjiż sters għandhom jiġu rikonoxxuti jekk ma jkunx hemm raġuni għalfejn aħna ma nagħmlux dan uh, Kommissionsvizepräsident Reding. President, members of parliament. Grazie ħafna issa il-Kummissarju Reding. Onorevoli membri, f'dinja fejn id-data tintbat f'pajjiżi terzi hija ħaġa importanti ħafna u anki um, ehm, il-kwistjonija legalment komplikata ħafna. U ovvju li dritt tal- ħarsin ta' data personali huwa dritt fundamentali u dana japplika wkoll fil-każ tad-dinja elettronika u fil-proċessar tad data transkonfinalment. Però ovvjament bħal drittijiet fundamentali oħra jista' jkun hemm il-limiti għalija di dritti da dritt għandhom dejjem ikunu skont il-liġi għandhom dejjem ikunu proporzjonati, dejjem għandhom jiġu ġustifikati permezz ta' interessi ehm, leġittmi, per eżempju, eh, s-sikurta pubblika, il-protezzjoni tal-saħħa, tal-morali, eccetera. Skont il-liġi tal-Istati Uniti, taħrika hija ordni amministrativa li titli li tajdlu li jrid jipprovdi ċertu informazzjoni speċifika, tajt li l-individu li għandu jipprovdi l-informazzjoni. L-evalwazzjoni tal-legalità, il-proporzjonalità u l-ħtieġa tal-bit tal-gvern tal-Istati Uniti għadhom dejjem ikunu bbażati fuq il-Kostituzzjoni tal-Istati Uniti u s-sistema legali tagħhom. Il-Kommissjoni manda l-ebda kompetenza dwar kif pajjiż terz jista' japplika il-proċeduri ġudizzjarji tagħhom fl-investigazzjoni ta' attività kriminali suspettata. Meta ċittadini Ewropej jużaw Twitter, huma ikunu qegħdin jaċċettaw il- politika ta' privatezza ta' Twitter. Din politika tajtu koll li tista' tagħti informazzjoni personali lill partijiet terzi speċjalment meta jkun dan ikun meħtieġ biex ikun konformi mal-liġi u t-talbiet legali tal-gvern tal-Istati Uniti. Id-dejta illi natat minn Twitter kienet fil-qafas ta' investigazzjonijiet kriminali. Il-leġizlazzjoni hawnhekk tal-protezzjoni tad-data tal-Unjoni Ewropea miex applikabbli. Dina ma tapplikax fil-attivitajiet tal-Istat fil-qasam tal-liġi kriminali u deċiżjoni għafas fuq il-ħarsin tad-data fil-kooperazzjoni tal-Pulizija u kooperazzjoni ġudizzjarja ma t hawnhekk għax l-ebda awtorità tal-Istat l-Unjoni Ewropea mi valuta fl-eżekuzzjoni tal-ordni mill-qorti tal-Istati Uniti u l-ebda dejta ma timbati u tkun disponibli mill autorita kompetenti ta' stat membru ieħor. Ġifiri dik il-liġi, ekki. Però, id-dimensjoni globali tal-proċessar tad-dejta m'għandix timplika il l-livell tal-protezzjoni għandi jkun iktar baxx ċittadini Ewropej, anzi, Fil-attivitajiet ta' proċessar globali, naraw kemm huwa importanti illi id-data tkun protetta u niċċaraw il-ġijiet applikabbli. U dan huwa importanti b'mod partikolari issa u llum il-ġurnata meta qed tingħata iktar u iktar data għalhekk x'ħanamlu mela l-ewwel nett. Il-proposta tal kommissjoni biex tirriforma il-qafas tal-ħarsin tad-dejta tal-Unjoni Ewropea għandu jiffoka mod partikolari għall sfidi sa' globalizzazzjoni u teknoloġiji moderni b'mod partikolari meta pajjiżi terzi u l-operaturi tagħhom ikunu qegħdin jiffukaw fuq u jimmiraw għal konsumaturi Ewropej. It-tieni net kif tafu l-Kunsill fit-3 ta' Diċembru 2010 bat mandat ċar lill-Kummissjoni b'miri definiti biċ-ċar biex tinnegozja il ftejim tal-ħarsin tad-dejta bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fil-qasam tal-Pulizija u Kooperazzjoni Ġudizzjarja. Waħda mill-miri ewlenin tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam u għarri taċċerta l-ħarsin tad-dejta għal Zawġ naħat tal-Atlantiku ixini nazzjonalità tagħhom u jittiprovdi wkoll il-possibilità ta' rimedju. U jina għat nsara fuq il-Parlament Ewropew biex dan ikun jista' jseħħ. Sintom ħassaqsumi x'qegħdin nagħmlu sa frattant qabel ma dan l-istrument il-ġdid jidħol fis-seħħ. Jiena nirrakkomanda illi l-operaturi jżommu eh, trasparenza sħiħa ma' konsumaturi u juru biċ-ċar illi s-servizz tagħhom qiegħed jaħdem primarjament taħt il-liġi tal-Istati Uniti f'dak li għandu xieqsa ma' investigazzjoni kriminali u għalhekk il-konsumaturi qegħdin joħorġu mill-ġurisdizzjoni Ewropea anki jekk ikunu għadhom jgħixu f'territorju Ewropew. Grazzi ħafna, Viċi President, issa naddu għakallim għal-gruppi. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Grazzi President. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kunsillu lill kummissjoni għall ispjegazzjonijiet tagħhom. Ovvjament eh, dan huwa suġġett li qed isir eh, ħafna iktar komuni f'dinja globalizzata. Bla dubju, għandna rridu nirrispettaw il-liġi Amerikana, iżda fl-istess ħin aħna konxi ta' diffikultajiet li jinħolqu fis-sfond tal-internet globalizzat fir rigward tal-proċeduri legali. Dan huwa eżempju tipiku fejn ħarridu nirrispondu, għandna l-obbligu nirrispondu. Jiġifieri l-awtoritajiet ġudizzjarji għamlu ordni ġudizzjarja fir rigward tad databases biex jitolbu jiksbu informazzjoni U importanti li issa nkunu nafu zattament x'għandna nagħmlu. Dawn ir-regoli naħseb għandhom jiġu ndaħla f'set speċifiku ta' regolamentazzjonijiet fuq il-protezzjoni tad data Għanna nużaw din ukoll bħala opportunità biex nibatu messaċċar u ngħidu li aħna irridu naġġornaw il-ftehim bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea fuq il-protezzjoni tad-dejta. Aħna rridu nagħmluha ċara li fid-dinja globalizzata tal-lum huwa importanti li jkollna regoli ċari fuq eh, trasferimenti tad-dejta ta' dan it-tip. Huwa importanti allura li nifukaw fuq din il-kwistjoni li qegħdin niffaċċjaw issa. Hemm periklu li każijiet ta' dan it-tip jistgħu jagħmlu ħsara u jpoġġu fid-daw li ikraħ il-proċessar ta' dejta b'mod ġenerali. Iżda nħoss li huwa importanti li nkomplu naħdmu lejn ftehim u fir-rigward tal-proċeduri legali u jkun hemm talba għal aċċess għad data privata u importanti li aħna nikkjarifikaw iċ-ċirkostanzi li fihom dawn jistgħu jkunu permessi u x'tibdiliet huma meħtieġa. Grazzi sur vost issa ngħadu sur Morais għal żewġ minuti u nofs. Kummissarju jiena naħseb li inti b'mod tajjeb ħassoltu antiċipajt il-domandi tagħna. X'nagħmlu sadattant tant Mm, meta huwa ċar u jafu kulħadd l-Istati Uniti għamlet għad ta' li huma indirizzati lejn social networks, eh, Twitter, Google, etc. Dan jagħti li l-Istati Uniti aċċess għall informazzjoni Ovvjament, hemm entitajiet terzi, ċittadini Ewropej, nies mm, qed jitlu fuq l-internet mod innoċenti żgħażagħ pereżempju, eh, n-nies jistgħu jkunu kurjużi u jista' jkunu eh, il-mira ta' dan u ssiru l ħsara minn dan ir-reġim tad-dejta. Hemm implikazzjonijiet kbar għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea firigward rigward ta' drittijiet tal-privatezza. Dawk li qegħdin dawk li segwew il-każ tal-Wikileaks jafu li tista' tinġabar dej tagħhom personali. Twitter pereżempju ukoll qiegħed taħdin it-tip ta' sitwazzjoni. Palma tafu aħna ma nistgħux influenzaw il-liġi ta' pajjiżi terzi, sta nistgħu nippruvaw nagħmlu xi ħaġa dwar dan. Dinja xaħġa li ħaġa li tolqodna l-koll hawnhekk din il-Kamra rridu nispjegaw liċ-ċittadini tagħna x'protezzjoni jistgħu jiksbu ma' mill-Unjoni Ewropea xinu l istandards ta' protezzjoni għall-Unjoni Ewropea jekk dawn bat sempliċement l-Istati Uniti tagħmel talba u tina Irrid issir xi ħaġa biex nidu ssieb id-dejta taċ ċittadini Ewropej u dan għandu ssir permezz ta' leġiżlazzjoni u naf li inti qed taħdem għal dan. Il-leġiżlazzjoni 44-46 offriet ta' tajjeb protezzjoni biżejjed din id-direttiva iżda wasal iż-żmien li naġġornawha din id-direttiva u jkun hemm iktar kooperazzjoni ġudizzjarja. Aħna rridu nassiguraw li dawn l-anijiet jintlaqgħu permezz tax-xogħol futur leġislattiv tagħna kif inti qed. F'dan ir-rigward però wieħed mill-punti ewleni li l-Kummissjoni semmiet eh, reviżjoni biex eh, il-protezzjoni tal-Unjoni Ewropea issir U, u attent għal dak li qed jitolbu l-Istati Uniti. Dawn m'għandniex nippermettu siti bħal Twitter uh, li mbagħad eh, ikun hemm influenza fuq f'postijiet oħrajn. Rajna per eżempju li kienem undertaking li saret eh, minn kumpanija Amerikana kbira. Din hija sitwazzjoni li rridu ferm noqogħdu attenti u naħseb li huwa tajjeb li nqajmu din is-sitwazzjoni biex ikollna risposti iktar dettaljati. Vielen Dank, Herr Kollege Moraes. Es folgt für zwei Minuten Frau Kollegin Intfeld. Grazie, Sur Moraes. Grazzi, President, u grazzi l kunsill u l-Kommissjoni jena grata li qed naraw li inti taqbel, intom taqblu maħna. Jom kunu ċari naħseb li hawnhekk ħadd minna mm, ma jaħseb li l-Istati Uniti qed taġixxi barra mill-ġurisdizzjoni tagħha, l-problema hija din li l-ġurisdizzjoni tagħhom permezz l-internet hija waħda kbira ħafna l-ġurisdizzjoni tagħhom testendi anke ġewwa l-Unjoni Ewropea. Għaliex il-problema hawnhekk hi li mikkejja il-kumpaniji bazati fuq l-internet eh, eh, huma fil-maġġoranza kbira eh, bazati ġewwa l-Istati Uniti, ħafna mill-utenti huma bbażati ġewwa l-Unjoni Ewropea. U l-argument li qed jisemmu l-rati Amerikani u rrid ngħid li din id-domanda hija ftit antika li kien hemm mandat deċiżjoni tal-qorti sa dattant. Iżda, inti la darba tuża Twitter, f'dan il-każ inti m'għandekx iktar stennijiet eh, ta', ta privatezza leġittimi. Dan ifisser li ċ-ċittadini Ewropej m'għandhomx iktar protezzjoni legali għaliex Twitter huwa bbażat ġewwa l-Istati Uniti. U din hija problema kbira li għandha tiġi indirizzata kif qalet il-Kummissarju Redding fil-kuntest ta' reviżjoni tal-direttiva tal protezzjoni tad-data intom għettu li eh, la darba tużaw Twitter inti tkun qed tagħti il-konsens. Iżda xi fisser dan il-konsens? Dan ifisser li aħna jisna nkunu qegħdin nabbandunaw id-drittijiet tagħna għal protezzjoni legali u jiena qed nindumna li hemm ftit ħafna x'tistgħu nagħmlu hawnhekk. Iżda nixtieq insaqsi il-Kommissjoni u l-Kunsill x'ser jagħmlu biex joffru protezzjoni legali li ċittadini eh, eh, Ewropej. Uh, uh, se titkellmu mal l-Amerikani biex tiksbu iktar informazzjoni, hemm probabbilment kumpaniji oħrajn li wkoll eh, qegħdin f'din l-istess sitwazzjoni. U fl-aħħar, kummissarju, ser nikkonkludi, inti qed li dan il-każ mhux bħal ta' Swift għaliex għandu x'jaqsam investigazzjoni partikolari speċifika u għamennu, iżda fl-istess ħin ġew mitluba il-kelema ġiet interrotta. Grazzi ħafna, Signora Endveld. Is-Sur Albrecht, għal-minuta u nofs, grazzi President. l għalet jena nishtiq najt li dan huwa kas fost ħafna fejn aħna qed niddibattu il-kulturi legali differenti uh, fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku. Mod partikolari meta nitkellmu dwar data personali u wkoll uh, meta nitkellmu dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja u dik tal-pulizija. Naħseb li Ija xaġa xokkanti li għed nisimaw minna tal-Kunsil din risposta li Iva fit-territorju tal-Istati Uniti, Twitter, għandu il-possibilità li kwalunkwe ħaġa li tiġri emmek e, ma nistaw namlu xej dwar aħna f'termini legali, naħseb li dan mhux ġust. U naħseb li ċ-ċittadini fl-Unjoni Ewropea jiraw l-affarijiet mod differenti. Għaliex? F'termini internazzjonali aħna nikkooperaw mal-Istati Uniti ħafna u ħafna iktar kooperazzjoni tal-pulizija u kooperazzjoni ġudizzjarja nies qegħdin jiffaċċjaw ħafna iktar qafas legali ta' pajjiżi oħrajn mhux biss fl-Unjoni Ewropea eh, fl-istati membri differenti iżda wkoll anke mal-liġi Amerikana u dan isseħħ mod partikolari meta niġu għal data personali dak li qed nistenna jien u li il-Gvern fl-Unjoni Ewropea il-Kunsill ġifiri jieħu din il-problema u jagħti l-opportunità li ċittadini li kolom iktar fiduċja fil-liġi li ser tipproteġihom fuq l-internet. Eżempju fejn il-libertajiet u drittijiet ċivili tagħhom eh, qegħdin jiġu mill-quta. Grazzi Sur Albrecht, is-Sur Vanderstop al minuta Grazzi President. Partit ta' Libertajiet huwa qed jimpenja ruħu biex jipproteġi drittijiet eh, eh, l-informazzjoni privata u personali. Irrid ikun hemm sigurtà li tingħata liċ-ċittadini Iżda il-protezzjoni ta' ċittadini m'għandix għalfejn tingħata aktar importanza mill-protezzjoni mit-terrorizmu għalhekk il-privatezza tagħna qed tiġi sakrifikata hawnhekk minħabba terrorizmu irridu nipproteġu iva il-privatezza tagħna. L-utenti tal-internet għandhom jiġu protetti b'mod partikolari meta jkunu qed jagħtu l-indirizzi privati tagħhom. Din tip ta' protezzjoni affermi importanti minkejja l-fatt li f'xi każijiet terroristi jkunu qegħdin jinħbew wara dawn l-individwi. Stati Uniti qed tipprova tikseb data personali fuq ċittadini Ewropej fit-territorju Ewropew minħabba terrorizmu huma għandhom bżonn ta' din it-tip ta' informazzjoni wara konsultazzjoni. Iżda aħna m'għandniex nippermettu eh, li nanfusna li nippermettu l-ċittadini eh, li l-Amerika li jagħmlu hekk. Issa ngħaddu għal eh, kelliem individwali sur Lopez Angular. Grazzi, Viċi President Redding tal-li ġejt għal plenarja biex tisma li l-membri parlamentari Ewropej. Jina nishtiq ninkoraġġi xik fi xogħol tiegħek fil-protezzjoni tad-data. Kif ukoll ix-xogħol tal-Kummissjoni il protezzjoni tad-data. Din hija opportunità tajba biex nassiguraw li aħna nkunu nistgħu nagħmlu sinkronizzazzjoni ta' bidla teknoloġika, progress u ehm, titjib kostituzzjonali ġewwa l-Ewropa Għaldaqstant iridu nieħdu l-opportunità biex bekk ikonna aċċess għal nirratifikaw ukoll din id-dejta li forsi jista' jkun qed tiġi ntużata ħażin, iċ-ċittadini jistennew dan bħala parti mill-liġi internazzjonali wkoll. pala parti mill-qafas bilaterali dawn huma affarijiet li jridu jsiru bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Id-direttiva tal-2008-977 għandha tiġi aġġornata f'dan ir-rigward biex bekk inkunu nistaw nejnu eh, eh, protezzjoni il-pulizija u l-kooperazzjoni ġudizzjarja ġewwa l-Istati Uniti li mbagħad ovvjament taffetwa taffettwa l-prinċipi fundamentali. Irridu wkoll insaħħu ir-rieda rida tajba u ħielsa u bekk fuq ta' dan ikun nistgħu nikkooperaw ma' pajjiżi terzi biex bekk il-nies eh, ikollhom aċċess biex jirratifikaw id-dejta li jaffettwaw individwi ċittadini individwali. Dina xi ħaġa li għandha ssir ta' kuljum, b'mod partikolari meta aħna nittrattaw dejta fuq l-internet. U ser nagħlaq hawnhekk. Nixtieq ngħid li n-nies li n-nies għandhom ikollhom l-opportunità li jiġu rispettati drittijiet bażiċi tagħhom, drittijiet fundamentali tagħhom anka f'soċjetà tal-internet. Allura, Dina diskussjoni komplessa ħafna u jiena ċert li mm, Nistaw nkomplu diskutu ħafna iktar iżda din hija opportunità tajba b'mod partikolari fi rigward u kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Ah, Danke, Herr Präsident. Das alte Sprichwort, man liebt den Feind. Grazie, Sir President. We see aħna rajna l dawk li din diskopru l-problemi, iffittxu dawn il-problemi u aħna nsejħu l whistleblowers fil-flat. U dawn joħorġu fil-pubbliku jiġu kondannati pero mill-autoritajiet. Dawn is din jiġu eh, imdaħla l-ħabs minħabba ħruġ ta' informazzjoni taħt il-Wikileaks dan war eh, d-Assange. Umbat kena l-kas ta' Twitter u koll li jider li ħajkollu konsegwenzi ħoxnin. Issa l-fat li kollna aktar data personali minn kumpaniji oħra u minn xandir, hija xi ħaġa li aħna nistennew li ser toħroġ il-qudiem, pereżempju Facebook, li kollom indirizzi u anki dettalji tal-konti tal-bank U daw mill-qorti, daw mux meqjusa bħala data personali, għalix il-leġizzazzjoni ta' data ta' protezzjoni miex tajba bizzejiet. Issa naddu għal uh, KGDI. Is-sur ħabe. Grazzi tassew kien ilu ftit tażmi ma jgħidu li minn nisma nismak tajjat mill-interpreti. Jien riflettit fuq daw il-kwistjonijiet mill-perspettiva tal-President tal-Kumitat ta' Suq Intern għaliex nemmen li hawn kwistjonijiet interni u ekonomiċi hawnhekk kif ukoll il-kwistjoniet importanti dwar il-protezzjoni ta' drittijiet ta' ċittadini li aħna tkellimna dwarhom illum. Jiena kont qed nikteb rapport fiħessem il-kumitat tiegħi fuq din kwistjoni u nixtieq nirringrazzja Sinjura Redding għal Green Paper għaliex waħda mill-kwistjonijiet importanti u sostanzjali li għajmet f'din il-Green Paper u is-sostanza ta' li qed niddiskutu l-lejla fejn qiegħed tajt li jekk iċ-ċittadin Ewropew għandu l-formazzjoni fuqu eh, maħżun f'database barra l-Unjoni Ewropea u taħt il-ġurisdizzjoni barra l-ġurisdizzjoni tal-Unjoni Ewropea x'għadha fi stat ieħor, nippreferi li jkun hemm server tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa programm ambizzjuż nistgħu nistgħu niksbu dan Pero ħajkonna bżon ħafna negozjati, pero nixtieq ngħid il-kollegi tagħna, speċjalment l sinjura Indvelt, li jekk kapaċi tagħmel dan pajjiżi oħra ħajtolbu drittijiet reċiproċi wkoll. Grazzi tassew. Sur għawne hawnhekk laqna l-proċedura tal-catch għaj għaj nistieden lis-Sinjura Redding biex twindirizza il-mistoqsijiet. Iva, grazzi tassew, jiena naqsam il- tħassib leġittimu ta' dan il-Parlament meta speċjalment niġu għal protezzjoni tal-data privata ta' ċittadini Ewropej. U minħabba l-fat li jiena naqsa mitħassib tagħhom, jiena ippreżentajt l-ewwel analiżi fuq kif ir-riformi tal-Direttiva tal-1995 tkun tista' tidher sabiex bekk inkunu nistgħu nagħtu tweġiba għal mistoqsijiet li tqajmu llum u li m'għandhomx tweġiba legali skont il-leġiżlazzjoni Ewropea hekk kif bħalissa. It-tieni element u li brabta mal l-Amerikani hemm aħbar tajba lix il-ġimgħa li għaddiet il-White House fil-fatt ħadet deċiżjoni u passi l qudiem passi deċiżivi biex jħabru billi ħabru fis-16 ta' Marzu li kienet ser taħdem flimkien mal-Kongress biex toħlo dritt ta' drittijiet ta' privatezza. U din hija bidla qawwija fl-Istati Uniti u din tista' tgħinha anki fil-ħidma tagħna biex niksbu ftehim ġenerali bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea rigward il-privatezza tad-data rigward il-kooperazzjoni tal-Pulizija u dik tal-qrati. U nittama li aħna bl-aktar fis nkunu nistgħu nibdew bin-negozjati f'din id-direzzjoni. U jiena nserraħ u noqgħod fuq sosten tal-Parlament ukoll. U anki bir-riforma tal-Direttiva tal-1995. Grazie, signora Commissaria. Grazie tassew, issa nixtieq nagħti l-kelma lill kunsill u għandna sur Giori. Grazie tassew sur President Kummissarju, eżis kollegi. Grazzi tal-kommenti ta'kom u aħna mhux qed nistaqsu l-fat li aħna ma nistgħux nindahlu fuq ċertu kwistjonijiet. Affarijiet li rridu nimplementaw, ovvjament rridu nimplementaw l-akitana bis-saħħa kollha xejn ma juri tħassib tagħna aktar mill-protezzjoni tad-data, speċjalment il-fatt li aħna adottajna konklużjoni tal-Kunsill fuq il-protezzjoni tad-data. Rigward dan id-dibattitu jiena għandi żewġ talbit importanti, speċjalment lil kummissjoni L-ewwel net aħna sħaqna l-importanza tal-fatt li ninformaw il-pubbliku u anki nisu l-importanza tal-protezzjoni tad-data fuq l-internet. U jina ninsab ċert li il-Kummissjoni kif qalet ukoll il-Kummissarju sertiħun konsiderazzjoni il-talbit tal-Kunsill. Il-Kunsill jaqbel ukoll bisħieħ mal-fatt li aħna rridu naġġornaw il-leġiżlazzjoni u rridu wkoll nirranġawha għat teknoloġija moderna u anke t-tip teknoloġiku l-avvanzi li saru f'dan il-qasam aħna tinħarsu bħerqan lejn il-proposti tal-Kummissjoni u dan weduna l-ħajamlu għek f'Ġunju, issa jkollna ħafna ċans, pero f'dak ix-xar li fadal aħna ser nagħmlu l-aħjar li nistaw U ninsab ċar ċert il-Presidenza Pollakka ser tkompli b'dan l-istess impenn Sur President, ma nasibx li rridu niddeċidu bejn il-libertà u s-sigurezza tal-data, protezzjoni tal-data. It-tnejn jistaw jimxu it-fit u u danu l-tip ta' regolament li ħna nixxiequ naraw mfassal fiħdan l-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew, sur Sinjura Gori, għalhekk issa temmejna dan il-punt u naddu għall punt li jmiss fuq l aġenda Il-punt li jmiss hija il-mistoqsija orali għall-Kummissjoni rigward l-applikazzjoni ta' direttiva marbuta mal-kombustibli